Madame la Présidente. Signora Presidente. La séance est reprise. Mela narġaw nkomplu bit-seduta tagħna l-awtoritajiet eh, fil-Letonja informawna dwar l-elezzjoni ta' Sur Jepinja biex jihu post Sur Dombrovski, dena ħadu li ħadu istidħol fissa fil-19 ta' marzu 2010.